għad-diskorsi ta' minuta. Nibdew bis-Sinjura Galpetz. Grazzi ħafna. Lejla l-ewwel tas-sena f'ħafna postijiet fil-Ġermanja, f'postijiet pubbliċi kien hemm xi ftit mijiet ta' migranti li attakaw xi ftit ġurtadini, attakawhom, serquhom. Din kienet attività organizzata, il-pulizija, il-mezzi tax-xandir, ħbew dak li ġara, ma tkellmux fuq li ġara u pruvaw niproteġu l-identità ta' dawk li għamlu dawn ir-reati kriminali din hija ħaġa li fl-Ewropa nistgħux naċċettawha, mhix xi ħaġa li permessa regoli tagħna tal-istat ta' dritt japplikaw għal kulħadd. L-istat ta' dritt għandu jkun hemmhekk sabiex nipproteġu l-valuri demokratiċi tagħna jekk in-nies. Rilevanti kum immigranti jew inkara ċittadini ta' pajjiżna mhux qed jirrispettaw ir-regoli aħna rridu naraw li namlu sanzjonijiet li hemm bżonn u jekk il-miżuri ttieħdu aħna stajna nipprevjenu dawn reati saru. Il-pulizija kienu hemmhekk għalfejn ma setgħux jikkontrollaw is-sitwazzjoni, forsi huma ma xtaqux iwaqfu l dawn avvenimenti milli jiġri ma naħsibx li dinja xi ħaġa li tista' tiġri u ma nistgħux laqqas inżommu fogna siket fuq għadin. Grazzi ħafna, Sinjora Danzila. L-opinjoni tal-pubbliku fir-Rumanija għalu li huma mħasbin kutati ħafna fuq familja li teħditilha il-tfal ta' tidrom it-tfal mill-servizzi fil-Norveġja. Il-raġuni għalfejn dan jgħad jisir fil-fattu għam minħabba raġunijiet l mhix ċari. Il-Kummissjoni da tgħid li hemm noqqas ta' informazzjoni mill-Awtorità tan-Norveġja. Maris Bornarju missir daw it-tfal u ċittadin Ewropew u jina naħseb li importanti li u familja tiegħu jkunu protetti mill-istituzzjonijiet Ewropej. Minħabba l-autoritajiet rumeni ma tantx qed jagħmlu wis. Jiena nixtieq nitlob il-kollegi fil-Parlament Ewropew sabiex jappoġġaw talba ħalli rappreżentanti tal-istituzzjonijiet ikunu qegħdin jiġġieldu sabiex niċċaraw dan il-kas fil-benefit għal benefitxju tal din il-familja. Grazzi ħafna, Sinjura Forġa. Grazzi ħafna żewġ istituzzjoni Ewropej deċidew li podġu kontroll u skrutinju fuq il-Polonja mħabba l-ksur ta' prinċipji demokratiċi. Kien hemm regoli interni li ntużaw minn flok ma il-liġi primarja u sekondarja. Ikolli ngħid li din proċedura hija ristrittiva ħafna u edha tapplika wkoll standards doppi. U kien hemm bosta wkoll kabinetti differenti li ehm, semmew, u rajna il-kmamer differenti tal-Parlament Ewropew kienu qegħdin jiddiskutu l-istess kwistjoni għed safna Surja kofed. Mela, li tella frontiera ta' razor wire bejn il-frontiera bejn il-Kroazja u l-Slovenja ħolqot um, rabja kbira fiċ-ċittadini fiż-żewġ stati. Dimostranti labu l-volleyball minnaħa l-oħra ta' din il-barriera din il-frontiera tellat fraġun fejn ma kienu se immigranti din hija irresponsabbli lejn il-Kroazja, l-Slovenja u l-Unjoni Ewropea l-istess uh, frontiera għal dawk li jgħixu fiż-żona konfinali kemm fil-Kroazja kif ukoll fil slovenja Bekk jridu l-Unjoni Ewropea li titlob li titneħħa din il-fens bejn iż-żewġ pajjiżi għal li xieta teddida għas-sigurtà taċ-ċittadini Obrigat, President. Grazie, President. Dwar l-Unjoni Bankarja fil-Portugal reġa għanna skandolu ieħor bankarju mill-kapacità ta' sistema supervizorja illi tatti kollox nistaw naraw illi ta' spess jiġri reat ekonomiku fejn biljuni ta' finanzi pubbliċi intef u ħazin fl-2013 istal l-istat Portugiż ilu jiffinanzja 2.7 biljun euro biex jiffinanzja l-bane fl-istat jgħat jaħdem ta' garanzija t-telf sabiex il-banek ma jitlux għat-telf tal-Grupp Santander ma meta sajna nieħdu kontroll ta' Banef u ta' jkun kien iġiġi ġestit aħjar għal ċittadini Portugiżi mill il-Portu aħna nemnu li hemm responsabilità mill-Kummissjoni u rridu tweġiba mal-ajra. Is-Sur Sebastian. Grazie President il-kumpanija Volkswagen eh, eċitjat fuq l emissjoniet U dinja għed mill-iskandli gbar tal-istoria Ewropea kontra l-ambjent u kontra s-saħħa pubblika. U hija edha tarraq bil-klienti eh, li jridu li jishtru vettura. Fi Spanja 500 vettura minn dawn ġirt mibjuwa u l-amministrazzjoni tilfu miljuni eh, aħna għanna eh, anki impjanti u irċevew 300 miljon ta' għajnuna assistenza diretta mill-istat u nafu li jem eh, li jem persuni li edin ibaħtu il-faqar. Irridu nizguraw li l-persuni jerfaw responsabilitajt tagħhom. Grazie. Issa surmaħ. Senjuri, meta l-Repubblika Ċeka daħlet fl-Unjoni Ewropea, ħafna ċittadini ċeki ħasbu li l-Unjoni Ewropea kset naqqas il-korruzzjoni għaw iġib prosperità, saħħaħ id-demokrazija u l-lum kulħadd qed jara li dawn u maħolmiet folots. Kulħadd fil-Repubblika Ċeka l-lum jara illi il-fondi Ewropej zidu l-korruzzjoni. Il-vot kontra il-Repubblika Ċeka fuq kwestjonijiet tal-migrazzjoni u rat u rrit anki natura non demokratika tal-Unjoni Ewropea u l-izolament tal-Kommissjoni fuq dak li n-nis jaħsbu fil-Repubblika Ċeka. Barra minnek, aħna nistaw naraw illi anki id-deċizjoni tal-qorti ma taħdimx. Il-Parlament Ewropew ġi esklus imħabba il-kwistjoni urġenti u l-Kommissjoni ma seta tagħmel xejn ħafna ċittadini fil-Renju Unit jixtiequ jitilqu mill-Unjoni Ewropea u dana ma jisorprindinix. Isur Borgezio. fl-Italja wara l-iskandlu tal-falliment ta' erba banek lokali, hemm eluf ta' firem għal petizzjoni lejn il-Parlament Ewropew. Jien nixbet l-attenzjoni tal-President tal-Parlament Ewropew fuq il-bżonn illi nimbuttaw il-gvern taljan biex jikompensa lil dawn il-vitmi illi fil-fatti frodi għax dawn in-nies e, illi investew e, il-flus tagħhom kollha e, kien hemm wieħed D'Angelo li qatel ruħu bideh Eh, u wara imħabba din is-sitwazzjoni drammatika. Dan huma eluf ta' eh, ta' nis li fadlu illi eh, ġew frodati għax bijawlom titoli illi kellhom ikunu protetti u zguri, però fil fat kienu titoli riskjuzi. Ris u fil-fat dawn huma il-banka etruria li hemm ħafna korruzzjoni fiha. U nitlob il-President li din il-petizzjoni jeżamina li trid tasal u anki eh, saret anki bħala ptifkira eh, ta' dan is-Sur D'Angelo eh, u għal-familja tiegħu. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Zarjanopoulos. l gvern ta' Siriza fil-Greċja qegħdin jagħmlu xogħol verament ħażin, qegħdin jimplementaw kondizjoni Żina ħafna kontra s-sistema ta' sigurtà soċjali u qegħdin <coughs> ipaxxu minn flok l kapitalisti. Ħadd ma jista' jevita l-fatt illi zaza nisa illi huma bħalissa maqbuda marsusin minħabba il-qat ħajjit jitspiċċaw fuq eh, il-livell tal-faqar, taħt il-livell tal-faqar aċċettabbli. Permess ta' solvency 2 aħna qegħdin naraw il-sitwazzjoni ħatmur għall-ar mhux għall-aħjar. il-gvern jgħat jipprova jsib leġitimità. Aħna bħala nies kontra il-politika tal-gvern u għanamlu minn korsa biex nkomplu l-ġildu kontra l-politika tal-gvern pal-li. Grazie għafna sur Stefanek. Il-politika fiskali tagħna kienet qed tinfluwenza l-ħolqien tal-opportunitajiet ta' xogħol jiena konvint il-sovranità tat-taxxa u l-kompetizzjoni fiskali fl-Unjoni Ewropea hija l-aħjar tip ta' soluzzjoni iżda fl-istess ħin jiena naħseb li nistgħu nagħmlu ħafna iktar per preżempju reġistrazzjoni waħdanija tal-vat. Jekk ikollna leġiżlazzjoni bħal din din tista' mhux biss is is-saħħaħ il-kummerċ elettroniku iżda wkoll tista' tippermetti illi jkun hemm bottatura pożittiva l kumpaniji żgħar daqs medju aħna rridu nisimplifikaw l-amministrazzjoni bl-istess tip ta' regoli u bl-użu komuni tas su Ewropew. Jiena ċerta ċert illi jekk nistabilixxu il- kumpaniji b'mod sot aħna nistgħu verament ikollna bażi sodal dawk li jibdew il-kumpaniji bi ftit flus. U bekk noħol iktar postijiet ta' xogħol, Sinjura Grappini. Grazzi ħafna sur President f'pajjiżi l-familja importanti ħafna u tradizzjonalment it-tfal u jibqgħu mal-familja tagħhom. Skont stad studju li għamilna dal-aħħar aħna rajna li fir-Rumanija għandna starriġ li juri li tfal huma l-iktar kontenti dal-pajjiż. Dak iż-istudju li għamilna famużi ħafna iżda minħabba l-awtoritajiet Norveġiżi u l-mota kif irdeċidew li firdu l-tfal mill-ġenituri tagħhom. Il-proċedura iżda ma kienix kif suppost id-drittijiet ta' tfal huma regolati fil-Karta Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u naħseb li r-Rumanija u n-Norveġja fil-fatt huma tnejn li huma firmatarja l-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda fuq id-drittijiet ta' tfal, allura jiena kont qed naħseb aħna x'għedin nagħmlu sabiex niddefendu l-ċittadini tagħna li jgħixu minn barra jiexu barra l-Europa. Aħna nistaw verament insostnu li aħna Europa maquda, nistaw nħedġu l-Komissjoni Ewropea sabiex t-intervjeni ħalli terġa taqqat li din il-familja jiena om. U ma naħsibx illi jista' jkunem xaħat illi jista' jħossi aħjar li tfal mill-ġenituri stess. Grazzi, għada ġewa ma' kontra l-orka kien fatt ser jibda l-prosekutur pubbliku jgħat jitlob għal sentejn għal dan il-ġurnalist din hija persekuzzjoni, kriminalizzazzjoni bħala parti minn strateġija illi l-istat jgħat imexxi kontra l-medja kontra l-medja u l-ġurnalisti l-istess repressjoni edin ibatu minna il-trade issu ukoll dan huwa attak fuq il-ħelsin tal-medja attak fuq il-libertà tal-espressjoni. Rewolka kien fil-fat sejjer jittella l-qorti li xi ritratti tiegħu u rew li kien hemm repressjoni tal-pulizija fil-ġewwa Spanja. Pressjoni brutali kontra il- il-poplu dan il- dawn il-ritratti fil-fatt sejrin iwasluh fiskiel mal-liġi, intom qegħdin taraw x'inhu jiġri, aħna qegħdin nitolbu għal tnaqis tal-persekuzzjoni. Grazzi ħafna l-onorevoli Xoltex. Grazzi ħafna tal-mikrofonu. jiena ma joġobnix dan il- frontiera issa immarkata bil-razor wire u jina rajt it-tip ta' ħsara illi saret lil nis li jiexu anke l-annimali illi jimirħu hemm. L-Slovenja kella tala, mux għax iżda xkella biex saret il-frontieri tal-Unjoni Ewropea hemm il-biżata l-perkussjonijiet issa minħabba dan. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Kroat qal li dan jista' jittella anki f'pajjiżi oħrajn tal-Balkani. minħabba rotot li għedin jabżu l-immigranti. Don River Bassen. Grazzi, jina irċevejt ħafna korrispondenza minħabba l-emenda tal-liġi tal-armi tan-nar minn bosta mużewijiet differenti. L-emenda tirrikjedi l-mużewijiet li jgħaddi attivaw jew jirdu l-kollezzjonijiet storiċi u żommhom lura milli jagħmlu xirjiet ulterjuri. Din l-emenda hija reazzjoni panikuża għal massakru ta' Pariġi kemm il-kriminal kemm il-lat u terrorist jiġu użati fihom armi antiki. Dan il-mużew jiet din jitolbu għal eżenzjoni, iżdandu japplika għal kolletturi kollha, għal kolletturisti kollha ta' l-armi tan-nar l-antiki u l-UKIP se jappoġġaw dan huwa tħassib li qegħdin juru l konstituenti tiegħi minħabba leġiżlazzjoni bażwija tal-Unjoni Ewropea. Jien nitlobhom jarmaw ruħom bot metaforiku u jibdew jaħdmu fil-kampanja sabiex noħorġu mill-Unjoni Ewropea. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi tako kot kolegica Gal Pelc rad. Grazie President. Il-Komissjoni Ewropea għadak għamlet tħarriċ kontra trade unions tal-agrikoltura franċiżi għax għamlu azzjoni fuq il-trattat tal-TFUE fuq il-kompetizjoni, jem sanzjonijiet gbar li qed jiġu medda. Din hija inizjattiva terribli ekonomikament u anki meta isu fuq livell uman hemm eluf ta' Eh, bdew li eh, eh, sej mutu mħabba l-embargo russu ta' Russja u s-sajf li għadda dawni trade unions irnexilom jihdu kondizjonijiet urġenti li permettew li dawn il-trade unionisti kienu jistaw, jistaw L-Unjoni Ewropea palissa il bdewa franċizi huma kollha kontra tagħhom fil-Bretanni diġa bdiet ir-rivoluzzjoni. Grazzi. Roland, sur Roland. Il-President tal komissjoni e, il-rapporta fl-istess awla l-esistenza ta' id-29 stat l-istat ta' dawk li huma għad għada. Ma nistawx permettu li 29 miljon ta' ċittadini huma għada u li mhux qed isegwu laqas eh, l-ebda tip ta' edukazzjoni. Ma nistawx nittolleraw li barra iktar mill-10% ta' zaza qed jitilqu mill-iskejjel qabel. Hemm possibilitajiet biex jiffaċilitaw il- eh, passaġġ passaċ mill-iskola għal xogħol Eh, u dan huwa eh, sistema li huwa approvat minn ħamsa nis minn ħafna setturi ta' soċjetà. Wara kollox anki l-Erasmus hija eh, hija idea tajba hija inkubatura l-Ewropea għal futur. Irridu nużaw dan is-suċċess biex nirrispondu għall isfida tal qat fost iż-żgħażagħ billi noħolqu dan is-sistema Ewropew network għal mobilità ta' dawn il- persuni għat. Essir da pardel, ta pardel. Grazzi, President, kollegi. Ħafna tfal ġew meħud din mill-familji tagħhom fl-2014 ġew separati mill-ġenituri tagħhom imħabba mill-abuż abużi. Ħafna minnhom huma tfal tal-Unjoni Ewropea jiena nixtieq nitkellem każ E, e li rigwarda il-sistema norveġiż ta' protezzjoni. E, dawn il-persuni tilfu e, tfal tagħhom fuq raġunijiet mhux ġustifikati mingħajr orni tal qorti mingħajr sentenza, mingħajr il-ħames persuni ġew maħtufa. Dan mhux każ iżolat, dan eżempju ta' abus illi ġi użat mill-awtoritajiet Norveġiżi. Nixtieq nitlob il-Parlament Ewropew l-Kommissjoni Ewropea li tinvolvi fl-imkien ma l istituzzjonijiet u kull kollega għandu jappoġġa drittijiet fundamentali tal-familja Ewropea. Iċ-ċittadinanza e, Ewropea tal-migranti kollha jitlob illi l-Unjoni Ewropea tiddefendi ċittadini kollha kontra kull abbuż. Grazzi Sur Carver il-leġittimità tal-Unjoni Ewropea biex taġixxi bħala peace broker bejn l-Izrael u Palestina ġi bħalissa hemm eh, eh, dubju fuqu. Eh, Il-Bet Salem kien hemm aġenzija falsa għal Izraeli li jridu jbiegħu l-artijiet tagħhom il-Palestinjani din eh, l-NGO hija eh, eh, ġabet ruħa b'mod negativ ħafna u xar li għadda dan l-NGO irċevew 30.000 euro mill-Unjoni Ewropea. Jena mm, nistaqsi jekk il-flus tal-Unjoni Ewropea edix jieġu finanzjati Eh, b'dan il-mod negativ u mhux trasparenti. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Buda. Sur President, grazzi. Il-Parlament Ewropew u l-istituzzjoni għandhom jiggarantixxu s-sigurtà ta' ċittadini Ewropej. Għalhekk ma jistgħux joqogħdu bidejhom fuq żaqhom meta jaraw illi intervent bħal dawk ta' servizz ta' protezzjoni ta' tfal Norveġiżi. Dawn din hija familja illi fil-fatt rabbiet it-tfal tagħha skont il-valuri tagħha. Dan huwa l-każ tal-familja ta' Bodnaru illi tilfu ħames tfal tagħhom illi li żar tifel huwa l żar tarbija kienet ta' tliet xhur li kienet għadha qed titredda mill-lom hemm xi 3000 tifel u tifla li fil-fatt din jiġġieldu fuqhom il-ġenituri li ħaduhom l-hom iżda Norveġja qiegħda tirrifjuta illi fil-fatt ta' soluzzjoni ġusta li din il-fatt ma nistgħux nifhmu. Nużaw rridu nużaw il-mekkaniżmi Ewropej ħalli l-awtoritajiet Norveġiżi jerġgħu jirrevedu il-pożizzjoni tagħhom. Sur Fernandez, Sur President, jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni ta' din il-Kamra fuq dawk in-nirien li fil-fatt rajna fit-tramuntana ta' Spanja f'Asturjas. Kien hemm iktar minn 500 nar li kien ipprovokat xi 150 fil-żona ta' Asturias li kellhom effett kbir fuq ir-reġun kollu kemm hu. Jiena nishtiq nejdilkom illi jekk intom iżiru l-murġibju nistaw taraw x'ġara. Issa nixtieq ngħid illi mhux biss fir biz biss ta' Franko, iżda f'ħafna postijiet f'Asturjas kien hemm ħafna nirin li għamlu ħafna ħsara u ħafna minn daw kienu mqabdin minn xagħti u kienu provokati. Rajna li kien hemm li kienu qegħdin jirdu il- djar tagħhom, li liqi tagħhom u jiena konvint illi mill-Parlament Ewropew aħna nistgħu ngħinu l-gvern ħalli għalmenu nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun l-effett ta' dawn in-nirien orribli f'Asturjas. Grazzi ħafna l sur Fernandez, issa jmiss l-Sinjura Tomk, vera jmiss lilek. Grazzi ħafna jiena xtaqt li nitkellem kif għamlet il-kollega tiegħi is-Sinjor Galpez fuq il-vjolenza li aħna konna din naraw fl-Ewropa dan l-aħħar mem lebda skuża għal kull inġustizzja. Jiena jkolli ngħid li diżappuntata ħafna meta rajt fil-forum soċjali illi kien hemm min japprova dawn l-azzjonijiet violenti kontra tfal u nisa ċertu stati membri Ewropej l-awtoritajiet introduċew ċertu proċeduri legali li fil-fatt għandhom jinformaw jedukaw l-immigranti dan għanna nagħmlu iktar minn hekk hemm bżonn ta' integrazzjoni komprensiva naħseb li hemm ħaġa oħra li importanti daw kollha li qegħdin jaslu fit-territorju tagħna jistgħu jirġibu l-assistenza u l għamina minnaħa tagħna iżda fl-istess ħin iridu nispettaw aħna minnaħa nistennew minnaħa tagħhom illi huma jirrispettaw il-valuri tagħna ma nistgħux nippermettu illi jkun hemm atti vjolenti fit-territorju Ewropew. Grazzi l-Onorevoli Buxoj, grazzi Sur President, Sur President Aziz kollegi, intom smajtu l-kollegi teħna għadin nirrepreżentaw l-opinjoni pubblika ġewwa Rumanija il huma skandalizzati bis-seba' familji ta' Rumeni l-iktar waħda marufa l-familja Mondoj fil fatti li tneħewlhom e, u lidhom il-servizzi ta' protezzjoni ta' tfal mingħajr deċiżjoni minn qorti permezz ta' azzjoni abużiva sproporzjonata illi tikser il-prinċipji tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-drittijiet ta' tfal. Il-Norveġa kienet diġà ġiet ikkudenata fil-qorti ta' drittijiet tal-bniedem ma' każijiet simili. Nittama l-opinjoni pubblika fl-stati membri kollha sejra tinvolvi ruha u nittama li jkun hemm l-involviment tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha biex namlu tajba l istituzzjoni sabiex intejbu l qafas leġislattiv u sabiex dawn il-każijiet ma jibqawx jeżistu. Grazie ħafna l-Onorevoli Gambush. Grazzi, sinjuri, l-autoritajiet spanjoli ddeċidew b'mod unilaterali riċentement li perikolaw iżjat minn 500 speċi ta' safar uħut U l-ekonomija ħajjet 200.000 persuna l-espansjoni tal-impjant idroloġiku hija daqqa ta' ħarta lill unjoni Ewropea li saħqet bosta u bosta drabi il-problemi li għandhom l-autoritajiet ġewwa Spanja bil-qafas tal-pjan ta' azzjoni għall-ilma hawnhekk għandna azzjoni rikorrenti premeditata in-nuqqas ta' konformità tal-awtoritajiet Spanjoli għal dawn ir-reġjuni nemmen il-Kummissjoni ta' tadixxi b'mod immedjat u fil-pront tibat lura il-proġetti l gvern Spanjol dan jgħat perikola mhux biss il ħajet ta' ekosistemi iżda ħajjet mijiet ta' iluf ta' ċittadini. Grazzi l-Onorevoli Zaborska. Grazzi, Sur President, Kommissarju, nishtiq nesprimi s-solidarjetà tiegħi man-nisa illi għaddew minn teddit uh, u violenza ġewwa Kolon, il-Ġermanja ħna ma nista' nittolleraw dan, ħana obbligati nħarsu dinjità ta' kull mara bekk huwa importanti. Illi nifmu illi ma tagħmilx distinzjoni, ma tagħmilx differenza jekk kienux Ewropej jew le dawn il-kriminali, ma nix nużaw standards differenti, l-avvenimenti ġewwa kollawn edin juru li għanna sfidi diffiċli, eja naħdu għan bis-serjetà. Iżda eja ma namlux ġudizzji superficiali għabbażi ta' preġudizzju, grazzi. Muchas gracias. La prossima session se celebrerà mañana martes. Grazie ħafna seduta li hat ħatkun għada tlieta mid-dissa sa setijonof su mid-tlieta sar 11 ta' flasġija. L-agenda hija pubblikata u tinsab fuq sit tal-internet. Issa nista' nara is-seduta tal-lejla nixtieq insellem l-interpreti u nringrazzjahom minħabba li għal darba oħra għamiltu xogħol